hemm riskju serju illi ġala li jista' jiġi ġustizzjat. Nappella lill awtoritajiet ta' Teran sabiex ma jagħmlux din is-sentenza nikkundannaw il-pina tal-mewt f'kwalsiasi ċirkostanza li tmur kontra il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli prego. L-Onorevoli Kienge. Grazie, Presidente. Jina xtaqt nfakkar dan il-moment il-situazzjoni mwera tar-reġjun tiegħi infil-Emilia Romagna minħabba l-maltemp. Il-xmajjar illi qegħdin jarqu kolmem furu u hemm ħafna eh, zoni mill-quta anke popolazzjonijiet li qegħdin ibatu ħabba l-maltemp. Grazie. Grazie, mi associo non solo come italiana ma anche come presidente. Mhux biss bħala Taljan iżda wkoll bħala President tal-Parlament Ewropew ninaqat ma tħassib tiegħek ninsabu viċini l-popolazzjonijiet kollha Ewropej li ġew milquta mill-maltemp f'dawn il-ġimgħat. Il-ġimgħa li għaddiet mit l-aħħar re tar-Rumanija Mikil l-ewwel. nixtieq nesprimi il vicinanza tagħna lill-Parlament il-Poplu Ewropew eh, għal ta' din il-figura li għapart importanti tal-istorja tal-Romanija u tal-kontinent tagħna. Onorevole Forenza, prego. informare l'Aula del fatto che io mi sono recata ad Ankara eh, la scorsa settimana. Um, ġejt man Ankara biex uh, nassista għal ko-presidenza tal-HDP li huma mamula minn parlamentari nazzjonali differenti, però xorta ma ħallewniex nitlu mill-Pulizija Turka. U eh, jidun issu għadi eh, meta nkunu qegħdin niddiskutu rapporti bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Grazie per l'informazione, onorevole Forenza, lei sa quanto. Grazie tal-informazzjoni din il-Kamra hija sensibbli ħafna problemi marbuta ma' difiża ta' demokrazija u l-ħelsien fil-pajjiżi kollha speċjalment ukoll fit-Turkija.